tagħna għandna il-minuti tas sessjoni tal-bieraħ disponibbli eh, kemm forsi xi kummenti li tixtiequ tagħmlu. Le, mela nistgħu nadottaw il-minuti tas sessjoni tas seduta tal-bieraħ għandi stqarrija x'namel